ħdimna kontra dawk il-roaming surcharges imma xġara dawk iddependu fuq negozjati fuq 27 stat membru Renju Unit stajna biex naqblu b'mod ġenerali fuq regolament ta' protezzjoni biex niproteġu l-nistana u f'konna f'pożizzjoni li niproteġu il-flussi ta' dejta biex nixprunaw l-industriji u l-koll nafu il renju Unit huwa tajjeb bħala fornitur tal-IT ma xħajġri sa l-Brexit. Da jiddependi fuq id-dil. Minuta, skużani, kellim, skużani, taħt il kaġdi tiegħi. Il-kellim li jmiss, il-kellima li jmiss, sinna ċans. Għal minuta. Kollegi, nirringrazzja lilkom ikoll għal paċenzja tiegħekom fuq din l-ħmer il-lejl li jismu Brexit. Jien ukoll jiddispeċini, verament kien ħtelf ta' enerġija u ta' żmien l-affarijiet m'għandhomx m'għandniex niġru bjom b'mod tifġali, nar is-sibt kont ma' mijiet ta' iluf ta' nies fil nidimostraw u nipprotestaw biex konna e, ftejim kif suppost. Dik ir-rieda tal-poplu dawk l-istampi u r-ritratti li taraw fuq il-gazzetti. 74 minn 75 eh, poll f'daw l-aħħar xhur sena u rew li hemm maġġoranza biex ma jkunx hemm Brexit. Għanna Prim Ministru illi tilef kull vot dal-aħħar kemm ilu Prim Ministru mill-House of Commons. Aħna rridu nżidu il-pressjoni fil-Westminster manna insaqsu Nafu li Brexit huwa biex aħna imbaxxu l istandards kollha. Aħna nafu li Johnson ma nix għalhekk għandna bżonn skrutinju hawnhekk fil-Parlament tagħna u f'Westminster. Grazzi Sur Wells għal minuta. Thank you, Madam President. And the United... Grazzi, Renju Unit kien klient tajjeb u ħabib tajjeb tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Fl-20 sena sal-2018 Aħna kena surplus kummerċjali ta' kważi 750 biljun mar-Renju Unit. Ir-Renju Unit ukoll en kontribwixxa ta' figura net ta' 120 biljun fuq l-istess proġett fl-istess perjodu. U r-Renju Unit huwa biswiet minn sitt sitt stat membri illi garantixxa eh, lin nato il Eh, flus biżejjed biex jipproteġi lilna lkoll. Jidher illi Marty Simon kien ta' intenzjoni meta kien instemma jgħid li l-Irlanda ta' fuq ħatkun il-prezz li ħajħallas ir-reunit ta' dan kollu. Mhux veru illi iċ-ċittadini u intefa l-mikrofonu tal-kellim. Il-kellim li mistaħt HDI. Grazzi tal-kelma, Signora President. Sinċerament, grat għal President Tusk għal vuċi tar raġuni f'dawn l-ħar snin u l-approċċ ta' Sur Juncker u r-riżultati ta' suċċess minna ta' Sur Barnier. Għandin ġej mis-Slovenja. Aħna konna eh, milquti negattivament għal fatt illi il-summit Ewropew eh, waqqaf il-proċess ta' adeżjoni minnaħat Ħan-naħa tal-Maċedonja ta' fuq l-Albanija aħna mill-qutin għax aħna minn dak il-viċinat u sinjali negattivi bħal dawn naħa tal-Kunsill huma ta' tħassib kbir. U dawk minna illi jafu dil-parti tal-Ewropa u li jżuru e, dil-parti tal-Ewropa e, qed iħossu din id-diffikultajiet grazzi ta' dawn il- is-suċċessi imma il bilanċ grazzi tal-Unjoni Ewropea il-bilanċ issa jinbidel. Grazie, signora Presidenta. Grazie, Sur President Tusk, President Juncker, jena nenaqat ma' dawk illi ringrazzjaw kalla volja fil-mandat tijak l-Unjoni Ewropea għaddit minn momenti vera korroħ sur banjer l-unika ħaġa pozittiva li smajna kienet laqda fil-waqt negozjati fuq il-Brexit u il-reċiproċità il-garanzija li l-Europa, l-Unjoni Ewropea titratta lil l-Renju Unit eh, u ċittadini tagħhom fil-Unjoni Ewropea bl-istess mod illi huma jirreċiprokaw. Imma um, din hija verament sitwazzjoni diffiċli, deċiżjonijiet li jinbidlu l ħin kollu u eh, eh, għadin nibżaw minn Brexit minn arftajim id defetti eh, anki politiċi li fih, anki il-nazjonalizmu reazzjonarju li għadin naraw u kol li għati jistennaw l-identitajiet reġjonali u man kompatibli mal dak nazjonali u dak nazjonali kompatibli ma dawk Ewropew imma aħna għanna bżon biex ikonna budget eh, xira il wieħed fil-mija tal-GDP mux se jkun bizzejiet, rridu nkunu koerenti hemm bżonn illi dak illi nwedu u dak illi jirnexxinna namlu irridu irrid kun garantit finanzjament xira. Grazzi. Sur Barnier. Grazzi, Sur President. Sinjuri, bil-permess eh, tiegħek, Sur President u dak tal-President Juncker, nixtieq ngħid kemtejn biex inwieġeb għal dawk li kienu numerużi illi itkellmu fuq il-Brexit. Nirringrazzjahom nirringrazzja l-President Weber, Signora Garcia Perez, Cholos, Filip Lambert u Martin Cedovan għal xuru u snin Eh, illi tulhom huwa tamni l-appoġġ tagħhom u l-fiduċja kif qal president eh, Tusk u kif qal ukoll president Juncker aħna għall Parlament Ewropew għandna rispet kbir dan il-Parlament irid ikun irrispettat fil-moment tant solenni li qegħdin fih fil-proċess tal-Brexit aħna uh, irrispettajniekom u l-Parlament Ewropew li se jgħid l-aħħar kelma għalhekk hija ħaġa loġika li l-Parlament tar-Renju Unit jieħu issa responsabbiltajiet tiegħu u jimpenja ruħu l-ewwel abbażi tal-ftehim li aħna nnegozjajna mal-gvern tar-Renju Unit u mhux kontra tiegħu jew minajru biex niksbu dak li l-koll nishtiqu aħna rridu Brexit li jkun Brexit organizzat, irtirar organizzat jekk ir-Renju Unit jitlaq rridu li jitlaq b'mod eh, organizzat Naħseb li ħaġa xirqa li l parlament Ewropew meta jagħti il-konsens tiegħu kun jaf mingħajr ebda dubju dak li rridu u jixtiequ jiddeċiedu il-Renju Unit għal futur tagħhom stess. Aħna qegħdin fażi verament eh, importanti issa ta' dan il-proċess twil. U peress eh, eh, kif kif qed ngħid issa lill president Tusk, it-tim tiegħu, il-President Jean-Claude Juncker, u l-Kummissarji kollha, il-President Verhofstadt. Um, Nirringrazzjahom il-koll għall-fiduċja li wrew fija. Il-biċċa xogħol li ġiet f'data lili fil-bidunet minn Jean-Claude Juncker kienet li naħdem biex ikun hemm trattat li jorganizza irtirar organizzat mill-Unjoni Ewropea minn Renju Unit u aħna kam għamilna ma dan, dan l-inkarigu diffiċli u jiena ma, ma konċ ma, ma staġibx li kien tant komplikat imma din kienet kienet kienu hemm negozjati negattivi għaliex il-Brexit ħadd ma se jirbaħ minnu, ħadd laqas is-Sur Farage ma kien kapaċi jurini prova tal-valur miżjud tal-Brexit. U aħna mexxejna dawn in-negozjati negattivi kif kienu u ħadna dawn in-negozjati bis-serjetà ħafna biex nirrispettaw il-vot tar-Renju Unit anki li kieku eh, għalla volja dispjaċina. Aħna matul dawn it-tlet snin dejjem konna oġġettivi, konna tenqaċi, kena ħafna paċenzja biex insibu soluzzjonijiet li kienu legalment validi sabiex insibu soluzzjonijiet għal kull parti tal-problemi, kull problema li kienet qed tiġi preżentata li namħabba l-Brexit aħna ħsibn eh, ħdimna fl-ikbar rispett tal-kollegi tagħna tar-Renju Unit għax aħna sinjuri deputati żgur għandna rispett u anki nammirawhom il-kollegi tar-Renju Unit aħna u kol ħdimna minnar ma konna influenzati dak li kien għaddej fir-Renju Unit, ġifiri diskussjonijiet, dibattitu politiku, ġifiri dejjem aħna ma mxejniex bil-passjoni imma bil dejjem kien hemm il-parametri legali dak li kienu dak li kien possibbli dejjem ipprovajna li npoġġu f'perċertu perspettiva din dawn in-negozjati għax il-Brexit mhux destinazzjoni mhux kollox sejjiqa f'meta jkun hemm il-Brexit Anzi, negozjati aħna minnijom eh, mill-li isna il-paċi fl-Irlanda dana minnijak kull-jum kienet xa eżigenza din. Ġifir ridna naraw li din il-paċi fraġli li jem fuq il-gżira tal-Irlanda dejjem inħarsuha. provajna u kol dejjem naħdmu fuq il-bazi tana, l-ofol tana kollu, issu intern li huwa spazju di, vi, di taħajja komuni, soċjali, ekonomika tana, li dejjem irridu insaħħu. Poġġu din perspettiva negozjati billi eh, naraw x'kienet il-priorità tana u tal-Parlament is-sigurtà, tad-drittijiet ta' ċittadini. Erba' punt 5 eh, miljon ta' ċittaditi u 5 1.5 eh, eh, ta' ċittadini li jgħixu fl-Unjoni Ewropea, ċittadini ta' Renju Unit. Dejjem ridna nħarsu wkoll eh, il-dirti ta' dawk li jaħdmu ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu fl-Unjoni u jgħixu. Ġifiri, dawn il-miljuni rridu ta' persuni rridu naraw li id-drittijiet tagħhom jiġu imħarsa għalihom għall-familji tagħhom U dan il-ftejm ridna naraw li kun wieħed prattiku u ridna niċċekkjaw li dan verament kien il-każ. U għalek rridu nżommu u koll pressjoni eh, ma l-istati membri sabiex il-dak li f'deċidejna ma renju Unit jiġi rispettat. Dawn il-negozjati u koll ħadnijom f'perspettiva kif jettilkom il-Brexit mux l-axħar ħaġa, ma dak li rridu nibnu għal-futur eh, mal-Renju Unit, ġifiri wara eh, se jħallu iktar minn 600 ftejim li kellna magħhom, ġifiri snin twal ta' partnership li kellna magħhom, l irridu nerġgħu nibnu mill-ġdid. Sur Faraġ madux maħna, eh, eh, eh, U verament sorprendini dak li qatt għax qal li eh, dan il-ftejjim jiftaħ tliet snin eh, oħra ta' negozjati ma' ekku iva eh, rridu nkomplu ninnegozjaw sena sentej anki iktar f'ċertu setturi għax dak li aħna neħejna dak li kellna u li issa issa neħejna rridu nerġgħu nibnuhom il-ġdid mot ġifiriz bilanċjad, bir-regoli. -re ma jkunx hemm dumping eh, fiskali dak id-danju għall-ambjent fost l-oħrajn. Il-kooperazzjoni bejn l-universitajiet, ir-riċerka, l-Erasmus, il-kooperazzjoni bejn il-pulizija, bejn il-ġudikatura, l-politika barranija. Dan is-setturi kollha rridu naħdmu mod sostenibbli mar-Renju Unit f'kuntest ġdid, f'qafas politiku ġdid. U dawn huma l-affarijiet li rridu namlu issa, u anki kif qal eh, il-President Juncker u Sinjura Vendella jien eh, qed eh, tipprepara fuq dan l-affarijiet kollha nixtieq nagħlaq billi ngħid anzi xaħġa li qal is-Sur Van Orden li hemm x'nitalmu mill-Brexit. Iva, nitkellmu fuq il-konsekwenzi tal-Brexit. L-istitwal ħafna drabi ma ġewx kienu sottovalutati hawnhekk speċjalment mir-Renju Unit, nafu kemm imma fir-Renju Unit ivutaw kontra l-Ewropa dejjem irdu nirriflettu fuq dawn. Eh, għax ovvjament fis-27 stat membru eh, nafu kemm hemm nies li ma vvutawx ma eh, mhumiex favur l-Ewropa. U dak li għal sur Feraċ, qabel jivvutaw in-nies iridu ngħidulhom il-verità kollha. Din hija li qiegħda fuqna. Hemm ukoll hemm ċertu rabja soċjali mill-vot tal-Brexit. Forsi l-Ewropa ma kienx qed tipproteġi biżejjed in-nies il-problema tal-industrializzazzjoni, il riformi Din hija l-aġenda pożittiva li hija ħafna iktar importanti mill-Brexit kollu. U dak li nista' ngħid jien din hija x-xewqa u ta' Sinjura Vendella u tal-tim tagħha li iżżomm ma' din l-aġenda pożittiva l-ġdida. Imma peress li jiena kelli l-unur e, e, li għal dawn is-tlet snin naħdem u ġifri anki kif ħadem is-Sur Juncker u t-tim tiegħu Illum meta qegħdin selmulkom, ngħidilkom li kien privileġġ li naħdem miegħu u nixtieq nirringrazzjah tal-li huwa fdani jiena naf li huwa beda bit-tim tiegħu li iżom ma dak li huwa l-iktar importanti. Ġifri li konna din l-aġenda pożittiva għall-Ewropa u għaċ-ċittadini tagħha. Grazzi tal-qatu tisimgħuni. Grazzi. Grazzi. Missie Banieru, vissa il-President tal-Kunsill, is-Sur Tusk. Grazzi, President. Grazzi tal-klim sabiħ dwari kont nil-sena ħamis snin għal mument bħal dan, grazzi u koll għal pożizzjoni responsabbli tagħkom fuq il-Brexit. U l-estensjoni ta' dan qed turu sens komun u sens ta' dinjità wara dak li smajt illum f'din il-kamra m'għandix dubju dwar il-fatt li għandna nittrattaw b'serjetà kbira t-talba tar-Renju Unit. Grazzi u saħħa. Grazzi, President, anka jiena nixtieq ninaqat mal kollegi tiegħi biex nirringrazzjak għad disponibilità li dejjem rajna minnaħat lej il-Parlament Ewropew fil dibattiti f'dawn l-aħħar snin. U nirringrazzjak partikolarment għall impentijak tiegħek u issa jifu daqsxejn għal pawsa fil-qosor. Mbagħad inkomplu.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 rendikont tal-kumitat tagħkom. Jiena nirringrazzja lil kull min qiegħed hawnhekk fis-sala l-Kummissarju kollha. Jiena l-ewwel nett xtaqt nirringrazzjak għal mpen tiegħek għas-Servizz tal-Ewropa, mpen li ma nbediex meta ġej telet bħala President tal-Kummissjoni Ewropew bħala spiċċen kandidat, imma li ġiet akkompanjata tul ħajtek kollha tul il-presidenza tiegħek rejtilna illi l-Ewropa ma tix tkun iżolata imma trid tingħaqad fin-negozjati fuq Brexit mar-Renju Unit permezz ta' riċerka għal reazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-politika ta' migrazzjoni u li nakkoljaw u qawwi r refuġjati fuq il-lat ta' populiżmu biex nġilduha fuq il-pjan Juncker u l-pjan monetarju wkoll iż-żamma tal-Greċja fil-żona euro. Nisfidi kienu kbar minkejja dana kollu, minkejja li aħna mhux dejjem binna, kollna dibattiti, kellna diskussjonijiet, u eh, disgwiti wkoll ġieli mdaqqa eh, dawn huma sinjali ta' demokrazija. Dejjem inti stajt torbot fuq il-Parlament għall Ewropa aktar ġusta eh, maquda sostenibbli u qrib iċ-ċittadini. Ningrazzjak ukoll għall kooperazzjoni u l-attenzjoni li dejjem tajt lill-Parlament tagħna.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 Signor Presidente, Monsieur le Président du Sur President, Sur President del Consiglio Europeo, Sinjuri Deputati. Ħames timilu jumbju il-Parlament ta' fiduċa fil-Kommissjoni tiegħu tiegħi. U aħna rajna illi għamxu daqiet kellna mm, problemi bejnietna kellna diskussjonijiet bejnietna ma dejjem konna edukati bejnietna u nixtieq ningrazzjakom minn qalbi għaliex jekk ikollok eh, il-fiduċja tal-ċiklu u jfisser li sta torbot fuq il-fiduċja tal-persuni eletti Ewropej u dan jirrifletti l demokrazija Ewropea u għal kull min qed jagħti din il-fiduċja tiegħu huwa unur li huwa dejjemi. Jekk naraw hawnhekk ħafna u ċoħli narafhom. Ħafna li saru ħbieb mhux biss interistituzzjonali imma wkoll għall-ħajja. U għalhekk nixtieq nirringrazzjak minn qalbi, nikxakom minn qalbi. Kif nixtieq nirringrazzjak President Tusk, aħna konna qisna tewmi. Aħna mhux biss konna tewmin imma konna qisna qegħdin eh, baħli l-maxurxin. U naħseb illi mhix sorpriża li ovvjament illi ximdaqes mhux dejjem konna naqblu, imma u dejjem kien kompliċi, kien ħabib illi ħajibqa' ħabib u dawn kollok il-biberija fil-politika hija rari, speċjalment meta inti eh, ma jkunx l-istess familja politika. Eh, ma Donald jiena ma sarx nagħmel kriminalment u Peress li ħadda l-baħ nitkellem dan il-riċiklu, u nawgura l-wkoll eh, kull suċċess lis sinjura van der Leyen għaliex naħseb illi hija persuna tajba biex tmexxi l-Kummissjoni u għandha bżonn il-inkoraġġament tagħna. Grazzi Ursula. Grazzi li kummissarju Kummissarju tiegħi. Parce que sans eux, je n'aurais rien pu faire. Għaliex mingħajru ma stajt nagħmel xej. Dawn huma nisa u irġil illi individualment u kollettivament tassew kienu jeħtieġu illi l ammirazzjoni tal europa Grazzi lil kolħat Lorsque j'ai pris mes fonctions en 2014, fil-2014 l-Ewropa kienet fragilizzata għaliex kien hemm ħafna eh, sim eh, xquq fl-Ewropa 2014 ma tantx kien sejra tajjeb, ma tantx kienet maħbuba, kienet l-aħħar ċans tal-Komissjoni konna qed jgħidula. Qed nitkellem hawnhekk però fuq Komissjoni Servizz tal-Ewropa illi kienet eh, kienet saġnata għaliex dħanna f'mument li ħollu jorbot u aħna lkoll konna qegħdin responsabbli li nagħtu l-aħħar nifs l-ewwel l-aħħar nifs li jagħti spinta l quddiem lill-ewropa li tant bżonn is xogħol kien illi ndaħħal kummissjoni politika jrid il-kummissarji kienu persuni eletti li kien anki parte ci vedo dawk il che kelli tnej eċċellenti u t-tnejn kienu eletti kemm fuq livell nazzjonali kemm fuq livell Ewropew. Jiena xtaqt illi kummissarji kienu uċuħ illi kienu jarfuhom jafuhom fil-pajjiż tagħhom. Jiena stidintom biex ma jqfux Brussell illi mhux jħarsu biss mal erba ħitan madwar l ħitan tal-Berlamo, imma illi jitkellmu ma' persuni oħrajn, eletti ċittadini, opinjoni pubblika li involvuhom, ġifieri involvu ċittadini kollha. Jiġifieri f'dawn ħames snin dak li aħna minna. Aħna kellna 18,000 dialogu ma' ċittadin u l-kummissarju. U l-kummissarji marru jżuru 11 darba l-Parlamenti Nazzjonali. fil bibda mandat jiena konta um, għamet illi l-Kommissjoni qed tiffoka fuq l-essenzjali. To be big on big. Din hija xi ħaġa li għad tirreferi l-inflazzjoni leġislattiva illi waslet biex tkun l-azzjoni u l-linja tal-Kommissjoni. Aħna minna dan għaliex prezentajna 84% tal mija tal-leġislazzjoni inqas mill-presidenza qabel aħna rtirajna. 142 proposta leġislattiva u aħna modernizzajna 162 pjan attazzjoni eżistenti. Dan kollu biex ikun nistgħu wetqu dak li aħna wedna ma nibgħaj fissirx li ħaddieħor ma jistax isegwi mbagħad l-sfida li E, jittakaw il kummissjoni li mamlux kollox, e, fallew ċertu post partijiet, e, kollox inbidel, imma fil-verità kollox inbidel, imma iskin isu qatt ma xejn ma nbidel. Mela jiena kelli tlet u inti jew lenin li jiena xtaqt illi jmexxu il-Kummissjoni it-tkabbir l-impjieg u investiment. Aħna qegħdin fil-25 trimestru ta' tkabbir konsekuttiv fl-Unjoni Ewropea. Aħna ħloqna 14 miljun xogħol. Il-qatt huwa l-inqas illi kien mill-2000. 241 miljun persuna qiegħda f'xogħol u l kummissjoni ġġenerat 432 biljun. Għal dawk li jħossu allura li l-pjan falla, aħna fil-verità meta kienu jħassew li fallew, id falla dal-pjan kienu jgħidu l-pjan Juncker. Imissa għax irnexxiet nitkellmu dwaru bħala pjan strateġiku. Ah, dik hija storja, dik il-ħajja, hekk timxi. Miljuni ta' impjiegi eh, nħolqu minħabba dan il-plan bjan. U aħna b'nek eh, irtajna xejra oħra lil patta stabilità billi nagħmluha iktar flessibbli fuq ċerti dispożizzjonijiet aħna minnija kontra r ridu ta' bosta ta' stati membri illi qatt ma provaw formalment il-linji ta' flessibilità li aħna ridna biex insaħħu il-pat ta' stabbiltà. Imma riżultat hemm qiegħed id-deficit huwa 6.6 mexa minn 6.6% għal 0.7% din il-flessibilizzazzjoni iddu biex ikun jirrifletti il-bidla intelligenti tal-patt ta' stabbiltà illi waslinna biex nħolqu xogħol fi Spanja, Portugal, Italja, Greċja għaliex dawn kell dak li kellhom bżonn. Eżis kollegi jiena kelli wkoll dizappunti u anki suċċessi dizappunti minħabba li minkejja l-sforzi tagħna ma mexxejniex il qudiem id-dossier ta' riunifikazzjoni Ċipriotta. Għamek tlifna l-ħin. Sfortunatament, mhux tagħmel, ma rnexxinniex ukoll ninkonkludu l-isforzi tagħna mal-Iżvizzera. Minkejja l-isforzi intensivi tagħna ma rnexxinniex li nperfezzjonaw il-Unjoni Bankarja. Mhux minħabba li ma kenniex proposti minħabba tal-Kummissjoni, imma minħabba jew għal ma kienx hemm biżejjed sforz minħabba tal-Istati Membri. Issa jekk l-Unjoni Bankarja mhix lesta u kompluta, l-Unjoni Monetarja u l-Unjoni Bankarja musta tkun lesta biex namlu tajjeb għal xokk li mis illi jista' nistgħu ħabtu wiċċna miegħu kemm fuq livell intern kif ukoll estern. għanna l-obbligu illi ndaħlu sistema ta' garanzija tal depositi mingħajr skema ta' garanzija fuq id-depositi l unjoni bankarja maħniex ħammexxu irridu nkunu nistgħu nirreġixxu għal dawn l-isfidi. Aħna rajna dawn l-aħħar ħames snin li kien il-kol suċċessi. Aħna Mġviri għonek, nishtiq nujtu kol konna soddisfatti, mux sempliciment biex nejt li aħna bravi, kem aħna bravi, ma kienem jiva li affarti li naxinna, mill kusjanijiet affarijiet soċjali tal-Unjoni Ewropea. Tini dimensjoni pala font ma tantx kienet eh, popolari ma snin, imma aħna minna xina namlu għal bazi ta' drittijiet soċjali l-ewwel darba li u d-dimkom pal-Ministru tal-xogħol fil-Parlament Lussemburgu dak iż-żmien kont diġà nitkellem fuqha. Intom ukoll approvajtu di bħala bażi ta' drittijiet soċjali u aħna fil-fatt ħeddimna fuq id-direttiva fuq istazzjonament tal-ħaddiema u bil-kontra għat għal dawk li provaw jelbuna u jġoluna nfallu xorta rnexxina nieħu Naħseb illi dan kollu jista' jirqis bħala suċċess tal-Kommissjoni li rnexxilna nifissaw illi inti għall-istess xogħol taħdem fejn taħdem inti trid tkollok l-istess paga bħal ħaddieħor li qed taħdem miegħu u dina ġenna illi dak li ċ-ċittadin jimur l-qoddim u javvanza u minnajr ma noħonqu mill ħaddim jew minn ħaddiem. u wkoll fil-Greċja. Jiena qed nitkellem hawnhekk fuq dal-punt minħabba li hija xi ħaġa li tassew ħasbitna u ħadditina ħafna ħin. Aħna rġajna tajna lura lil Greċja id-dinjità illi kien jistħoqilha. Għal spiss u għal żmien twil aħna aħna ħnejna minn dan id-din id-dinjità tal-Grigi u issa rġajna ħdimna biex nerġgħu nagħtuhom lura id-dinjità kollha tagħhom illi jisħoqilhom. Jiena min rrit iwaqqa fil-Kummissjoni li taġixxi favur il-Greċja. Niftakar li li sħaħ mal-gvern ta' Samara Sipras u Isamit Satakis għalkemm mhux qed hemmhekk għalissa uffiċjalment biex jippruvaw insolvu l problemi Grigi. kien hemm ħafna gvernijiet ħafna li ma rridux li l-Kummissjoni taħdem fuq dan il-punt. Jiena dejjem niftakar illi kati ċempilli. Ħafna Prim Ministri ċempluli jgħiduli anti ara l-affarijiet tiegħek tindaħal xaffari ta' ħadd ieħor huwa huma affarijiet tagħhom il-pajjiżi u stati u gvernijiet illi għandhom eh, jieħdu ħsieb l-affarijiet tagħhom imma jiena jista' li kemm jien inġenwu imma jiena dejjem trid tinħares dak li hemm fit-trattat. u t-trattat jgħid illi l kummissjoni qiegħda tmexxi l-interess ġenerali tal-Ewropa. Hija l-interess ġenerali tal-Ewropa illi nevitaw illi ż-żona euro titfarrak u għal daqstant aħna kena raġuna minn dak li għamilna. L-Afrika, l-Afrika iva. L-Ewropej ma jistawx jinsew il-ġirien rib tagħna, l-Afrikani, huwa kontinent li jeħtieġ is-solidarjetà tagħna. Imma mhux il-karità biss tagħna. Il-karità huwa hija tradizzjoni antika tal-Ewropa, huwa rifless eh, xi ħaġa awtomatika li ħna nagħmlu maħna rridu nħarsu lehom bħala msieħba ugwali bejn l-Ewropa u l-Afrika, ninvestu fl-Afrika, inħolqu x-xogħol fl-Afrika. Dak huwa l-antazzjoni tagħna, mhux nħarsu lejn l-Afrika bħala sempliċiment l-angolu tal-kriżi tar-rifuġġati imma rridu ntuhom l-unur id-dinjità illi da illi namlu il-relazzjonijiet magħhom kummerċjali biex iwaqfu koll il-problema ta' rifuġjati. Aħna rridu naraw illi ovvjament illi dawn imseknin ma jispiċċawx nofs eh, ta' baħar miftuħ. Il-budget, is budget huwa aħjar eh, imma milli kien imma jista' jkun aħjar jekk il-Kunsill palma mill-Parlament li kieku dan Eh, segwa l proposti kollha li l-Kummissjoni kienu resqu quddiem il-negozji tal-kolleġislaturi fuq l-ewwel kapitlu tal- eh, lokalizzazzjoni fuq il-Fmarzu eh, kif ukoll mbagħad ieħor fuq l-2016 fuq il-riforma tas sistema ta' Dublin. Imma ma nistgħux ninsew ma grazzi għall-Ewropa aħna ma sajniex aħna Eh, itlifna 760.000 ruħ li setet kienet evitata. Huwa biss dawk li huwa wieħed biss, wieħed biss li minn dawk li jgħixu li sopravivew li qed iċabċab. Jiena kontet fl-2015 illi ejja kwistjoni ta' rifugġati li aħna nafsu fuqhom. Jiena dak iż-żmien kont qed intom qed llum, illum. intom ċerti illi minn issa sa' xar snin oħra intom ħad komplu ċabxpuli. Fil-fatt il-ċabċipa ċabċip ma' żmien ma' milja ta' żmien naqas. Għaliex wara kien hemm ħafna diżappunti fuq lat solidari illi suppost kellha tkun tagħna. Jiena wkoll involvejt ruħi ħafna fiha di anki meta jina basat fil-kap tal-Kommissjoni fuq il-kwestjonijiet internazzjonali, kwestjoni wkoll diffiċli, kontroversjal immens fil-pajjiżi kollha tagħna u bosta drabi b'argumenti li jitkellmu kontra il-ftejjin kommerċjali e, eh, pajizi eh, ma' ċertu pajjiżi u aħna però konna konkludejna 15 il ftejim internazzjonali u aħna wkoll għandna ftejjima settim pajjiż illi jirrifletti il-40% tal-rikezza globali u l-ftemiet jgħinuna illi aħna nkunu preżenti fix xena internazzjonali fi żmien tajb ħinu meta l-Istati Uniti fil-fatt qegħdin jalqu l-bib għall multilaterizmu u s-solidarjetà maħrajn. Irridu nitkellmu wkoll fuq ir-rwol tal-Ewropa fid-dinja. Naħseb li l-ikbar suċċess tal-Ewropa u l-ikbar kisba hija li aħna irnexxielna nkomplu naraw il-paċi u l-kisba tal-paċi fl-Ewropa. Il-paċi nieħduha isa xi ħaġa normali, iżda mhijiex illum il-ġurnata nistgħu naraw li hemm xi sittin gwerra għaddejja madwar id-dinja. U anke fit-territorju tal unjoni Ewropea kien hemm waħda mill-iktar gwerer il fil-dinja. Il-paċi mhix xi ħaġa ovvja. Jiena naf u konxu tal-fatt li żaża ma tantx jistgħu jiġitaw ruħhom fuq il-fatt li aħna nixxielna nżommu l-paċi fl-Ewropa iżda naħseb li rridu nkellmu iktar li żgħażagħ fuq din id-dilemma kontinentali li għandna fl-Ewropa bejn il-paċi u l-gwerer naħseb li kien ħarsu lejn l-istorja verament nindunaw kemm hija diffiċli u perikoluża s-sitwazzjoni internazzjonali bħalissa u għal din raġuni kemm għandna responsabbiltà aħna fin-naħa min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Iż-żgħażagħ hemm bżonn li aħna nirrakkuntawlhom fuq il-gwerer fi żmien ta' paċi. il nanniet tagħna esperjenzaw ġifieri hemm bżonn li jkellmu liż-żgħażagħ fuq il-gwerra u xi tfisser u din hija xi ħaġa li rridu nagħmluha inkella dawn l-affarijiet ħajintesew. Dan mhux biżżejjed iżda bħala li nispjegawlhom biss jiena naħseb illi rridu nitkellmu wkoll fuq il-perspettivi tal-ġejjieni. X'inhu għall-ġejjieni tal-Ewropa aħna kontinent pjuttost żgħir ħafna nies ma jirrealizzawhiex din fil-politika naħseb illi dan huwa l-materjal li bih nistgħu naqdu demografija u l-ġeografija flimkien jekk ma nżommux din f'moħħna aħna ħanibqgħu noqsu fil-bidu tas-seklu 20 kien hemm 20 fil-mija tal-popolazzjoni dinjija li kienu Ewropej. Fl-aħħar ta' dan is-seklu ħajkun hemm biss 4% ħankunu qegħdin nitilfu wkoll mis-seta ekonomika tagħna minn hawn ftit snin oħra mu ħajkun hemm l-ebda stat Ewropew illi ħajkun membru mill-grupp G7 xorta waħda probabbli jisparixxi u jibqax jeżisti bħala grupp naħseb illi jekk aħna ma naħsbux fuq dawn il-bidliet li mbagħad ma tistax treġġaħħom lura ħajkun hemm il-tentazzjoni li nitolbu li jkun hemm inqas ħidma fuq livell Ewropew. L-Ewropa tfisser paċi, l-Ewropa iżda tfisser ukoll iktar setat, iktar saħħa fl-għaqda. U għadin raġuni rridu nitkellmu anke fil-kuntest tal-politika esterna fuq dan. Unsibu soluzzjonijiet li ma jkunux wisq ta' piż aħna fil-kuntest tal-politika esterna rridu naraw li nkunu kapaċi niddiskutu fuq ċerti kwistjonijiet b'maġġoranza kwalifikata forsi mhux fuq kollox iżda hemm bżonn illi nagħmlu din il-bidla jiena għamilt esperjenza wkoll eh, f'Washington f'25 ta' Ġunju tas-sena li għaddiet kont qed inżur il-President eh, Trump fuq il-fatt li aħna rridu nevitaw possibilità ta' gwerra kummerċjali. Kif irnexxielu nagħmlu dan, il-President Trump wara introduzzjoni twila li jħobb jagħmel kif iħobb jagħmel qal li hemm prim ministri councillors presidenti u qal u spjegalhom dak li kienet jiġri u l-ewropa wkoll kellha eh, tispjega ruħha iżda dan mhux l-iktar validi l-iktar ħaġa valida huwa dak li tgħid jew jgħid il-President tal-Kummissjoni Ewropea f'isem l-Unjoni Ewropea minħabba illi jekk mill-Lussemburgu lej Washington ngħidulu I am the man nix ħaġa li qatt fil-fatt esperjenzajnija qabel mela għan konkludi Jiena ħan waqaf dan il-mandat, ħan iqaf dan il-mandat tiegħi mhux verament kontent iżda bil-fatt bil, bil li naf li għamilt mill-aħjar l-istajt. Jiena kont kburi bil-fatt li f'dawn l-aħħar ħames snin stajt naħdem għal parti żgħira minn din il-xi ħaġa kbira. Naħseb illi fl-Ewropa rridu nkomplu niġġieldu kontra il-nazzjonaliżmu stupidu. Viva l-Ewropa!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 Sur President Aziz Jean-Claude Juncker, politika dejjem tiffjorixxi u hija parti mill-politika hija l-bidla dejjem il-bidla bażikament bidla fil-politiċi u aħna aħna nafu li ħajkonna nsellmu lil Jean-Claude Juncker, aħna minħat tal-PPE nixtiequ nirringrazzjawk ħafna għax-xogħol kollu li għamilt u jiena mhux biss qed nirreferi għal dawn il-ħames snin, iżda inti kont Ministru tal-Finanzi wkoll illi kont qed tikkontribwixxi ħafna għall eh, unjoni Monetarja Jiena naf kemm ħdimt ukoll għal kompromessi bejn il-Ġermanja u Franza bħala wieħed mill-Lussemburgu u anke fil-kuntest tat-Trattat ta' Lisbona ħdimt ħafna u allura kontribwixxejt għal Ewropa aktar demokratika. Issa relevanti x'jiġri il qoddim inti flimkien ma' Martin Schulz verament ħdimt ħafna favur Ewropa. U fuq din naħseb tista' tkun tħossok gburi ħafna. Issa fuq it-tfittxija tal-kompromess aħna nafu li kien hemm ħafna Eh, problemi u kien hemm bosta nies illi rnexxielek taqadhom li kienu mifrudin. U inti qed ukoll illi forsi Donald Trump ma femx il-mod ta' kif inti tfassal kompromess iżda ħadt l-aħħar opportunità wkoll minħabba li f'dan l-aħħar ħames snin kellek ħafna kriżijiet li kellek taffaċċja l-kriżi tal-migrazzjoni, il-Brexit u kellek taffaċċja dan kollu. U naħseb illi aħna nistgħu nħarsu l quddiem nippruvaw nelbu dawn il-problemi u inti flimkien mal-kulleġġ tal-kummissarju żgħid din l-opportunità il-kummissjoni tiegħek verament setgħet taffaċċja dawn il-bidliet u tat tweġiba naħseb li l-kummissjoni tal aħħar ħames snin ħadet vantaġġ minn din l-opportunità l-ewropa llum tinsab f'sitwazzjoni ħafna aħjar minn qabel għandna inqas nies qiegħda għandna iktar ftehim ta' kummerċ ħieles lill-Afrika għenija iktar issa mexxejna l proċess tal-Brexit ukoll fid-direzzjoni tajba grazzi għat mexxija tiegħek naħseb li għandna kontinent iktar ġustu iktar tajjeb minn ħames snin ilu. Nixtieq ukoll ninsemmi tliet punti li huma f'moħħi bħalissa. Mela, l-ewwel nett naħseb illi l-liġijiet huma verament importanti iżda l-ħajja tal- ċittadini tagħna ta' kuljum hija xi ħaġa oħra inti pereżempju tkellimt fuq il-patt ta' stabbiltà u tkabbir, tkellimt fuq il-Greċja, fuq Spanja, għal mod ta' kif aħna rajna kif kienet implementata l-liġi f'dan l-aħħar ftit snin, rajna illi qed nagħtu priorità lin-nies u l-bżonnijiet tagħhom li rridu nirrispettawhom u li rridu nagħtuhom dejjem priorità u din hija xi ħaġa li inti dejjem għamilt. Ħaġa oħra li ħatibqa' li f'moħħi żgur hija li fl-Ewropa ħajkun hemm dejjem f'moħħ in-nies il-fatt li l-Ewropa hija deskritta bħala Ewropa tal-flus, l-Ewropa tas-suq komuni, iżda inti dejjem kont favur l-Ewropa soċjali, tas-suq soċjali. Inti t-tifel ta' eh, persuna li kienet taħdem fil-minjeri u taf allura kemm importanza li nitkellmu anke fuq il-ġejjieni tal-perspettivi ekonomiċi jiena naħseb li inti il-livell soċjali tajtu priorità fuq l-aġenda Ewropea u nirringrazzjak ta' dan ukoll. U tielet nett inti ma għamilx kompromessi fuq il- drittijiet fundamentali Ewropej protezzjoni tal-minoritajiet, l-istat ta' dritt, Ewropa ta' ħelsien u libertajiet u fuq eh, eh, dawn il prijoritajiet inti silet ħafna u m'għamilx kompromess lanqas fuq dan nirringrazzjak tal-isħaq fuq hekk. Apparti minn hekk jiena naħseb illi tajna ħajja ġdida l-Ewropa u fuq il-populisti inti affaċċajthom kuraġġ il-parteċipazzjoni elettorali li żdiedet. Naħseb li dan kien ukoll grazzi għax-xogħol tiegħek. Il-Kummissjoni użat l-aħħar opportunità il-kulleġġ tal-Kummissarju kollu ħadem favur dan nixtieq nirringrazzjak ħafna ta' dan. Apparti minn hekk, il-partit tiegħek Jean-Claude PPE verament kburi b'dak li għanti għamil f'dawn aħħar ħames snin, verament faċċjajt dawn il-kwistjonijiet u aħna kuntenti ħafna illi nkunu eh, parti minn dan il-grupp politiku Helmut Kohl verament eh, stmak u eh, naħseb illi inti fost tal-ċide de Gasperi u politiċi Ewropej importanti ħafna, verament inti kontribuxxej tajjeb ħafna. U anke dan din l-istorja ta' mħabba li inti kellek mill-Ewropa U din naħseb li mhix biss storja ta' mħabba iżda qasira ta' ħames snin iżda hija storja ta' mħabba dejjima li waslet għal ġejjieni ta' suċċess eh, ta' l-Ewropa u jiena fisem il-partit tal-PPE nirringrazzjak minn qalbi. Eh, Presidente. Grazzi ħafna, Sur President Weber, issa l-President Garcia Perez, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President saber estamos y cómo hemos llegado. Iva, jina naħseb l-importanti li niftakru kif wasalna sawwek, ma kienx biċċa xogħol faċli, naħseb il-ħames snin ilu inti ilna aġenda ġdida li inti semmejta bidu ġdid għall-Ewropa. Iżda naħseb illi għadna għaddejjien f'din dan il-bidu ġdid. Naf li inti provajt, aħna rajna illi provajt implementa l-politika ta' u rigoruża illi beda sur Barroso provajt eh, tikseb l-appoġġ tal-grupp politiku tagħna iżda l-effetti tal-kriżi ekonomiċi verament kienu ta' Peace għal kulħadd u naħseb li llum nafu illi deċiżjonijiet radikali bħal dan ma kienx hemm bżonnhom biex nibdew dan il-bidu ġdid u nittamaw illi issa din dan il-mandat il-ġdid ħajkollna opportunitajiet ġodda bil-miżuri illi inti implementajt irnexxielek tippreżenta dis-najfil-mija minnhom iżda nofshom biss kienu approvati. Naħseb ħafna minnhom kienu verament fundamentali u ħafna drabi l falliment ma kienx minħabba l-Kummissjoni mod ta' kif ħadmet iżda minħabba nuqqas ta' ambizzjoni fih dan il-Kunsill mingħata tal-Gvernijiet Nazzjonali. Inti proponejt aġenda ġdida għal iktar gwaljanza, iktar suċċess, iktar eh, ġustizzja soċjali, nafu li ma kienx biċċa xogħol faċli. U naħseb illi kellek ukoll teleb l-effetti ta l ikbar kriżi ekonomika u finanzjarja li qatt esperjenzajna u wkoll kellek taffaċċja kriżi migratorja verament kbira illi s-sat membri affaċċaw verament nuqqas kbir ta' solidarjetà u issa l-Brexit ukoll ġifieri ma nsibx li kienu verament ftit il sfidi li kellek taffaġġa, però importanti li narfu l-fallimenti biex ma nerġgħux nagħmlu l-istess belji. Inti Eh, ukoll provajt tissilet favur il-drittijiet fundamentali għan naħta soċjalisti demokratiċi verament ġilitna favur demokrazija, stat ta' dritt, drittijiet fundamentali tal-bniedem u anka dak li Franz Timmermans dejjem propona ġida kontra l-populizmu Dan kollu kontribwixxa għal mod ta' kif ħadmet b'saħħtu il-kummissjoni tiegħek. Jiena naħseb li inti kont ukoll kellek l-appoġġ tagħna meta kont qed taffaġġa b'mod uman ukoll il-kriżi migratorja. Verament aħna konna kuntenti bil-mod ta' kif sibt soluzzjonijiet biex ikun hemm iktar solidarjetà min-naħa tal-Istati Membri. Hija ħasra li ma rnexxinniex nikkonvinċu lill-Kunsill iżda ħankomplu naħdmu biex nilħu u niksbu l-bidla tar regolament ta' Dublin. Aħna wkoll rajna illi anke fuq il-livell tal-multilateraliżmu l-kooperazzjoni internazzjonali aħjar kummerċ iktar ġust u l-fatt li l-Ewropa se titkellem bleħen wieħed. Naħseb illi rnexxielek ukoll issib alleat tajjeb fuq il-livell internazzjonali permezz tal-kontribuzzjoni ta' Federica Mogherini u mhux biss aħna issa għandna alleanza ġdida bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea li kienet verament meħtieġa iżda verament rnexxielu naħdmu iktar u waqafna wkoll ftehim storiku mal-Iran. Apparti minn hekk naħseb li riforma taż-żona euro u l-bidla ekonomika tal-Unjoni Ewropea u kif tlabna ħames snin ilu, inti irnexxielek tistabilixxi u twaqqaf il-pjan ta' investimenti Ewropew li wassal għal Green Deal u l-pjan ta' investimenti li l-Kummissjoni li jmiss ħad kompli timplementa. U aħna feħdan dan kollu ħankomplu naħdmu biktar enerġija motivazzjoni. Il-kontribuzzjoni u x-xogħol ta' Pier Muscovici verament kien fundamentali biex nintroduċi iktar flessibilità fil-patt ta' stabilità u nagħtu tweġiba għal politika ta' storita li ma kienx tagħmel sens, ma kienx razzjonali u li kienet tpoġġi ħafna pis. Sur Moskoviċi grazzi ħafna l-isforzi kollha tiegħek biex niġġieldu kontra l-evażjoni fiskali u l ħasil tal-flus. Jiena naħseb illi hija xi ħaġa verament uh, ta' ħasra illi l-Kunsill ma laqgħux ħafna mill-proposti ħalli bekk naraw li kulħadd ħalla taxxa mhux biss il-familji u ż-żgħir iżda anke l-kumpaniji l-kbar u s-sinjuri. Sur Juncker, il-pilastru soċjali Ewropew importanti ħafna u bdejna waqfu iżda hemm bżonn li sa naslu għal miżuri iktar konkreti aċċess universali l protezzjoni soċjali li nsaħħu l protezzjoni soċjali kollettiva niġildu kontra u neqirdu kompletament il-faqar fost it-tfal u nipproteġu iktar il-ħaddiema. Jiena naħseb li hemm bżonn ta' iktar tatjib u llum wara li inti ħabbart illi l-Kummissjoni il Eh, u kol kella lan li nilħu 40% tal-membri anka f'dan il-kummissjoni. Naħseb li dinja aħbar verament tajbu l-kummissjoni ma tistax tinbidel issa b'mod aħjar minħabba li l-Ewropa ma tistax tkun Ewropa tajba u ġusta jekk ma jkunx hemm ikwaljanza bejn nisa u l-irġiel. Għalija personali u l-grupp tiegħi id-dinja xi ħaġa importanti ħafna u allura verament napprezzaw dak kollu li sar f'dan il kuntest Sfortunatament naħseb li l-forzi konservattivi ta' dan il-Parlament Ewropew xeklu iktar progress